l-Sinjura Muscardina, Muscardini fuq il-ġlieda kontra l-mutilazzjoni tal-ġenitali femminili fl-Unjoni Ewropea. <clears throat> Grazzi, President. Jiena inħoss hija importanti ħafna li f'dan id-dibattitu Eh, ikun prezenti l-Komissarju Michel, għax nafu li huwa attent ħafna għal problemi ta' drittijiet tal-bniedem u għal traġedji li jiżviluppaw ruħom fl-Afrika. U ja propju il prezenza tal-Kummissarju Prexel illi eh, ġelni nittama li l-Kummissjoni ħatkun attent aktar mod speċjali għal problema li mhijiex biss illum Eh, prezenti fi 28 pajjiż Afrikani u fl-Ilvant Nofsani u anki eh, f'pajjiżi oħrajn ġirin. Din hija problema illum illi tolqotna l-koll għax teżisti wkoll fl-Unjoni Ewropea. L-immigrazzjoni illi seħħet f'dawn l-aħħar snin waslet għal fatt li din it-traġedja teżisti anki fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Hemm ta' eluf ta' Eh, tfajliet eh, u tfal bniet zar qed jirriskjaw kuljum illi ikollhom eh, ikunu vittmi ta' prattika orribli li timmutilhom fiżikament b'mod irriversibbli u twassal ukoll għal problemi psikiċi kbar. U għal din ir-raġuni wara li l-Parlament f'okkażjoni oħrajn tkellem eh, u esprima ruħu u ta' bil-programm Dafne finanzjament tal-14 il-proġett biex eh, niġildu kontra dawn il-mutilazzjonijiet sessuali femminili, aħna illum qed nerġgħu nafaċċaw din il-Sudan eh, is-suġġett għax dan il-fenomenu ma, ma, ma tnaqqas, baqa eh, jikber. Eh, u għandu jkollna il-koraċ illi nkunu nafu, nużaw blaħjar mod u bliktar mod xira prevenzjoni serja kampanji kulturali li jkunu jistaw jagħtu lil nisa eh, immigrati imma anke għal missirijiet ta' dawn il-bniet l-arfin illi mhux billi wieħed isegwi rit tribali li mandu xejx jaqsam ma' reliġjon illi nistgħu nilħu la integrazzjoni soċjali u laqas possibilità ta' futur għal bniet tagħhom. Aħna qed naħsbu fuq tifla illi edha tiġi l-iskola fil-Belġum, fi Franza, fl-Italja, illi f'daqqa waħda wara li tkun saret ħabiba ma, ma, ma, ma tbni oħra, issipruħa e, e, e minajr il-fatti li normali u issipruħa bi traġedja li se titrasforma f'ħajja f'ħajjita kollha. Mhux ħatkun biss Eh, eh, kolla problemi fiziċi imma mux se jkun possibli li kolla relazzjonijiet normali ma' persuni se tħossa differenti minn ieħor u aħna ma rridux nies differenti f'din is-soċjetà u aħna rridu persuni li eh, li tkun xi tkun il-reliġjon, il-kulur tal-ġilda tagħhom minn fejn huma ġejjin għandhom ikunu dejjem ċittadini tal-Unjoni Ewropea u dejjem ċittadini aħjar għal dastan sur kummissarju. Bħala Parlament nixtieli ringrazzja nirringrazzja l-kollegi nisa kollha li jajnuni biex nħejji dan ir-rapport aħna nixtiequ li fl-Ewropa jkun hemm armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-pajjiżi kollha biex inkun nistgħu nindividwaw bħala reat il-mutilazzjoni sesswali femminili aħna ma nixtiqux laqas li jkun paljattivi bħal eh, bħal eh, l-injection. Aħna nixtiequ li n-nisa jkunu ugwali għall-irġiel ma jirriċ ikun hawn riti ta' inizjazzjoni, jrid ikun hemm integrazzjoni verament. Iridu li ġien l-NGOs ikun jistgħu jaħdmu prevenzjoni li jkun jistgħu jinvolvu l-assoċjazzjonijiet tan-nisa migrati u rridu aħna nipenalizzaw daw kollha illi jixtiequ jimmutilaw il-bniet u e, daħluhom f'sitwazzjoni disperata u emarġinata. Hemm ħafna eh, punti li r-rapport jitkellem fuq, jitkellem fuqhom u naħseb li l-kollegi setaw jeżaminaw u jamlu evalwazzjoni tijaw. Naħseb illi appell għal din l-intenzjoni għawija fl-Europa illi tpoġġi fl-imkien it istituzzjonijiet fl-imkien eh, biex niġġieldu kontra din, din il-ħaġa orribli li tagħmel violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem għandha hija ħaġa importanti ħafna. Grazzi ħafna issa il-kemm ngħaddu għas-Sur Michel. Nixtieq nirringrazzja fisem il-kollega tiegħi l-rapporter għall-prezentazzjoni tagħha u nirringrazzja jiena personalment għax dinija drama u fil-fatt skandlu u għalhekk nixtieq nirringrazzjaw is-Sinjura Miskardini għall-rapport eċċellenti tagħha fuq din il-kustjoni ġifieri il-ġlida kontra l-FGM fl-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tkellmet kontra eh, din il-prattika tradizjonali eh, fl-Unjoni Ewropea u anka barra mill-Unjoni Ewropea għax fil-fatija teddita għas saħħa mentali u fizikali tan nisa u tfal. Aħna naqblu b'mod sieħ ma dan ir-rapport u nħossu li l-istati membri kollha għandhom jieħdu miżuri eh, sikuri u kontra din il-kustjoni u jaxħaġa ħaġa straordinarja li din qed isseħħ fiħdan l-Unjoni Ewropea. Rridu nassikuraw ukoll illi parla parti mill-diskussjoni tagħna politika ma' pajjiżi terzi nagħmluha ċara lilhom illi eh, x'inija l-pożizzjoni tagħna f'dan ir-rigward. Mela, naħseb fil-diskussjoni politika tana mal-pajjiżi li qed jiżviluppaw irridu nassikuraw li din tkun qiegħda fuq l-aġenda kull darba il-president uh, kampali mill uh, minn Burkina Faso għallinna illi ħajamel il-leġislazzjoni biex jġielet kontra din u din mhix xi ħaġa faċli minħabba li hemm tribujiet uh, illi għadhom jippratikaw din il-ħaġa iżda f'dak il-pajjiż hemm din ir-rida li jiġildu kontra taħana fuq wkoll illi l-Kummissjoni eh, kemm il-darba twaqqaf il-fondi Eh, biex eh, tneħħi din il-prattika u tħares nisa u tfal edin friskju. Fl-Unjoni Ewropea għanna l-programm Dafni Tlieta illi jappoċċa l-NGOs Ewropej u anka l-autoritajiet pubbliċi u reġjonali biex jgħinom jiġildu kontra dan il-fenomenu mill-1997 Daphne ta' fondi għal 14 il-proġett immirati b'mod speċifiku biex jiġilet kontra dan il-fenomenu bil-ammont ta' 2.4 miljun euro u Daphne jagħmel programmi ta' taħriġ anka ta' biex jqajjem il-kuxjenza u anka biex jiġbor statistika u jiżviluppa strumenti u anka jwaqaf prassi tajba e, u linji ta' gwida għal policy makers fuq livell reġjonali. Aħna nkomplu napoġġaw dawn il-proġetti għax dan huwa parti mill-lanijiet tana biex niġildu kontra l-violenza b'mod in ġenerali u f'kuntest aktar wiesa tal-ġustizzja u anka f'politika e, tal-immigrazzjoni. Għal darboħra biex uh, ħanerġa' netlaq il-dokument li għandi fidejja u ħanejt li jiena nħosni xukjat ħafna eh, bil-nuqqas ta' kuraċ minn ċertu politikanti li jgħidu li dan huwa xi fenomenu kulturali jekk eh, min jiġi l-Ewropa allura irid jirrispetta ir-regoli li jeżistu fil-pajjiżi Ewropej. Ma nistawx in inħallu li jkollna żewġ tipi ta' ġustizzja fl-Unjoni Ewropea. Din xi ħaġa illi qed uh, tgħidilna li aħna ma nistgħux nilqgħu l-immigranti. Eh, però huwa skandlu illi wieħed juża l-immigrazzjoni bħala skuża biex ma jtellax u il-qorti persuni li jamlu daw it-tipi ta' rejati. Rrid ikonna l-kuraġġ politiku biex niġġieldu kontra dan il-fenomenu. Ma jfissirx illi aħna ma nkunux qegħdin nilqaw lill-immigranti. Irridu ngħidu biss illi aħna għandna il-Kostituzzjoni tagħna, għandna l-valuri tagħna, ir-regoli tagħna u intom tridu tirrispettawha ma inkella tkunu qegħdin tiksru l-liġi. U jekk tiksru l-liġi allura tiġu inkriminati dinja xi ħaġa li jiena tinżid. Pala għajnuna mill-pajjiżi terzi l-Kummissjoni għandha tillet policies u kontra l-FGM l net l-emanċipazzjoni tan nisa u s-saħħa. Dan huwa din hija parti mid diskussjoni politika strateġika ma' dawn il-pajjiżi msieħba. Tieni, kummissjoni tappoġġa il-lobbying biex itejjeb il-leġizlazzjoni nazzjonali u it-twaqif ta' politika nazzjonali li tipproteġi li tħares in-nisa u li tipprojbixxi dan din it-tip ta' pratika l-Kummissjoni tappoġġa dawk il-proġetti illi tejbu għajmu l-kuxjenza u f'dan il-qasam fil-pajjiżi differenti tappoġġa wkoll proġetti fih dan il-loqsma ta' ġustizzja u sigurta, programm li ħajspiċċa fl-2010, però aħna ħanoħorġu komunikazzjoni fil-rebija tal-2009 u f'dik il-komunikazzjoni aħna ħanisħu fuq l-importanza tal-ħarsin tan-nisa, tat-tfal u tal-vitmi. Il-Kummissjoni għalissa għadha ma għamliċ strateġija speċifika fuq l-FGM, però ħankomplu blazzjoni l-azzjonijiet tagħna biex neliminaw dan il-fenomenu kemm eh, ġewwa l-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Il-votazzjoni ssir għada. Naddu issa għall-aħħar rapport fuq l-aġenda tal-lum u dan huwa ta' grasamura fuq il-multilingualizmu vantaġġ għall-Ewropa u impenn konġunt. Il-rapporter għandu il-mikrofonu.